balkani tal-ponent li għana fl-Unjoni Ewropea timxu pari passu eh, nżidu l-kooperazzjoni ma' Turkija u koll eh, fid-dawl ta' sħobija possibli ta' Turkija fil-ġejjeni. Ħanu mux l-inqas jibat li ta' bħala kontinuità naturali ta' jibat nejna u għallura il-kriterji ta' ħatejt tiġi rridu ġi implementati b'mod sħiħ minnaħa l-istati membri tal-pajizi kandidati interessati. Issa għannom eh, tal-ħodor s-sur eh, xoltes, grazzi eh, tal-ħajt nil-kelma senjor Presidente, dan huwa strument importanti li joffri għanuna presħubija li wara s-siviti għaw fl-modi u minnu li patlieta u bazzat fuq prinċipju ġodda li jridu jiġu appoġġjati dan l-approċ li huwa bazzata fuq illi alloka il-fondi skont il-prestazzjoni nemmen illi eh, ħajwassal biex ikun hemm użu aħjar mill-fondi, però jista' jkunu ċerta nqasijiet ukoll eh, nixtieq nsemmihom dawn il-pajjiżi kandidati sissa kellhom eh, seta kellhom esperjenzi mod eh, taħtiba wieħed u tnejn li jistgħu eh, jinbidlu sa taħtiba tliet għal da sant irridu nkun żommu saqajna mal-art u eh, l-Kummissjoni trid ikkontribwixxi ħafna għall-edukazzjoni u taħriġ u tqajjim ta' rfin biex tiżgura li dan l-istrument jilħaq l-nijiet tiegħu dak li huwa tajjeb u għalet ninkludu settur non governativ li għandu ħafna xjoffri mill esperienza tijaw u li fl-aħħar mill-aħħar jistajati kontribut si għallu użu tajjeb dawn il-fondi. U opportunità eċċellenti barra minn hekk kooperazzjoni reġjonali u nemmen li jista' jista' benefika minnu kulħadd. Grazie ħafna. U sannom tal-gwa jarum il Jaromir Godniċek. Grazzi eh, novembru ta' 2015 il komissjoni Ewropea waqfet strategġa ta' nofs terminu eh, għad kabbir u eh, f'tissit l-istatus ta' pajis kandidat jena tal pajjiżi kollha tal-Balkan tal-Ponent issa hemm dialogu strutturat dej u di l-istrateġija ħad kompli pala parti minn IPA 3 illi ħaj jibda fl-2021 illi jżid l-impatt ta' negozjati ta' sħubija. Nitkellmu dwar riformi ekonomiċi, stat ta' dritt, subizzazzjoni tal-istituzzjonijiet, ħas tal-minoranzi, kif ukoll il-kapaċità illi ikun hemm kompetizzjoni eh, sana. L-14.5 biljon euro eh, allokati eh, għandhom jifokaw fuq il-migrazzjoni, riċerka l-iżvilupp, il-ħarsin tal-ambjent u l-klima, jifoku il-programm Erasmus Plus. U dan kollu regolament kollu kemm u jagħti setad kbar lill kummissjoni Ewropea fuq kriterji li mhumiex koloxxari għaldaqstant il-grupp politiku tiegħi jinqada l-programm però ma nistgħux nappoġġjawh kompletament. Grazzi, U issa tal-FDD Sur Carver. Naħseb dan diskors tiegħi eh, u jikolli nejt li diziluzjoni għat maqfet tikber f'dill-awla minn kajja l-kussjoni fundamentali li l-Unjoni Ewropea għet taffaċċja l-Unjoni li eh, solitament għet injora dejn il realtà dejjem madwara u ħudu Turkija iktar kmini dan ix xar eh, votajna fuq rapport li juri li drittijiet li eh, drittijiet fil-fatt dejjem qed jonqsu drittijiet demokratiċi. Eh, iżda f'kontrast qed naraw li eh, b'mod inkompatibbli eh, qed naraw l-appoċ li qed jingħata dan pajjiż ma nafx jiena kemm ħaddumu biex tirrealizzaw il-falliment tagħkom biex tirrealizzaw is-servizz kbir li qed tagħmlu għall-konsistwenti tagħkom. Grazie ħafna, Sor Carver, u issa n-nom tal-INF, Sor Mario Borgesja. Nasib l-attenzjoni ta' dan il-dibattitu eh, eh, fejt nitkellmu fuq il-ħarsien ta' dritti fundamentali tal-istat ta' dritt eh, u dan il-kas partikolari semma ta' Turkija, pero nasib jena rridu nirriflettu wkoll meta nitkellmu dwar l-istrument ta' lajnuna l u bija kif kif ma nistawx naraw eh, dan it-travu eh, enormi ta' diskriminazzjoni eh, tal-minoranza serba li soffriet fil-Kosovo fil-Kosovo għasin sħaħ nafu li dan huwa stat li u kienu imexxi mill-Lusi KJP, eh, kif nistaw ninjaraw ukoll il-fatt eh, li l-Unjoni Ewropea eh, qed tuża politika diskriminatorja hemm rapport, rapport ta' Departiment tal-Istati Uniti li juri li il-fatt li fil kosova hemm violenzi vis-a-vis il-minoranza serba li ċaħadhom li jxu f'djarhom li twaqqaf l-għajnuniet li għat jaslu mill-Knisja Ortodossa, lajnuna monetarja, menax dawn huma tassew affarijiet eh, illi eh, jinterpellaw. Grazzi, Sassur eh, Mekeliste, jek ok. Signora President, Komissarju, ħan, skollegi, kif dirrasmajna l-lejla, l-istrument għal-għajnuna presħubija jibqa' l-odda numru jħed għat trasformazzjoni fundamentali għal dawk il-pajizi illi għet jesperaw illi ikunu parti mill-Unjoni tagħna nemmen illi eh, il-periodu li jmiss li kopri 2021-2027 li tiġi eh, modernizzata u semplifikata fil-waqt li eh, jieħu ċertu punti ta' fokus nemmen li rapport li jitlob għal iktar koerenza ve iktar ġustizzja, rol msaxħax ta' soċjetà ċivili. Dawn kollha nixxuq nappellaw għalihom, nixxuq nappellaw ukoll l-iktar fondi għas-spessjoni tal-fondi għansi, jekk memx il ħarsin tal-kriterji ta' Copenhagen, u nqasijiet sistemiċi. Nemmen li eh, dan rapport huwa wieħed eh, tajb nistgħu nappoġġjaw. Grazzi issa is-Senjura World numru għandhom tal-SND. Strument eh, għall-assistenza presħobija, jirrapro l-importanti fil-politika barranija u dik ta' kabir tal-Unjoni rridu nibqgħu nisfu l-isforzi kollha tagħna ara riformi progressivi f'dawn il-pajjiżi id-drittijiet tal-bniedem issa ta' dritt il-ġuda kontra korruzzjoni dawn għandhom jibqgħu priorità assoluta tagħna. Dan l-istrument irġid ta' fondi jipet li jetta daħal iktar flessibilità li huwa partikolarment kruċjali e kif e, tisvolġi e, il-relazzjoni komplessa li għandna mat-Turkija. Situazzjoni sitwazzjoni tikkomplika ruħa fit-Turkija ġanna biex nibdu l-fokus tagħna fuq saġġeta ċivili iktar mill-entitajiet eh, tal-gvern. Eh, nafu li eh, il-gvern u Erdogan innifsu kolli nejt li ikomplu xejn u il-fema tija, ikomplu biedu, biduni mill-nemmen li Turkija loka fl-Europa ma meta nitkellmu dwar il-Balkani fejn jena għattajt ħafna ħin rridu nibqgħu nkunu proattivi fl-appoġġ tagħna għall-istituzzjonijiet kif ukoll is-soċjetà ċivili. Grazzi ħafna. Grazzi. U Nixtieqna dil kelma li Fabio Castaldo għalli jibdidija. Grazzi, Senjora Presidenta, xtajna għalli l-perfezzjoni tal-medzi u eh, taħlit eh, ma taħlit tal-fini eh, hija propju difett tal-ġenerazzjoni tagħna. Naseb li dan huwa partikolarment flok hawnhekk kolli ngħid li iktar mill-iPad tlieta ma naseb iktar niddiskutu aħjar niddiskutu il-fini wara dan kollu fuq iex qed iserraħ dal-istrument ehm, rridu nistaqsu għal daqstant ehm, li ehm, huwa jkun iktar adattat għall-Unjoni ta' sħab kif kellna fajpa tnejn is l-Universal Franco Frankenstein ħadmu tajjeb nemmen li saru passi gbar il-qoddim biex jisar prerogativi tal-parlament fil-fazi ta' tfassil monitoraċ u evalwazzjoni tal istrumentu u għal dak li huwa il-kontrollu l-iskrutinju politiku, jkolli eh, ngħid però li huwa eċċessiv eh, it-tisħiħ tal-kondizjonalità eh, kif ukoll il-fatt li l-fondi ġallokati skont il-prestazzjonijiet tal-pajjiżi permezz sistema ta' benchmark benchmarks u anke sospensjoni parzjali f'kas li għandek f'kas li il-pajjiżi jonqsu milli jħarsu l-kriterji ta' Kopenhagen nasib li eh, fl-axar mill-axar dawn il-benchmark eh, benchmark se jidun użaw eh, u nibdew l-ewwel bit-Turkija li xinkella ħanet il-fukredibilità tagħna l-politika ta' sħubija tibqa waħda minn dawk il-punti li definixxu l unja Ewropea. Għawek għanna strumenta separata f'ment ta' unifikazzjoni kif ġie preparati mill-Unjoni u għadda stanta għadda rridu naraw illi eh, il-vot eh, ikun wieħed deċiżiv eh, għandna mm, arma arma illi fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità però biex aħna nkunu nistgħu nużawha tajba. Grazzi sur Castaldo, issa sur l-onorevoli Animal Secure Book. Grazzi. Nafu li l-Parlament irid eh, iwaqqaf il-ħolma li Turkija xi darba ħad issija fl-Unjoni Ewropea ma eh, naħseb eh, li rridu nwaqfu wkoll il-flus tal-euro li qed jalimenta din il-ħolma eluf ta' nies illi nqatlu mis Erdogan il-mijiet ta' imħalfin illi indbatu eh, il-ħab semmija 15 il-ċinema illi innal u eh, mijiet ta' ġurnalisti li ġew maqtula ċirkostanzi strambi għan kelli nintifaw fil-ħabs u biljuni investiti. Eh, Nasab li jekk nabdu dawn il-flus un investu għam oħra ikun ferma ħjar, Żgur li madana kollu għandna nwaqfu il-fazi ta' press ħubija mellix eh, għan mal-axħar li Turkija għat mu s-sijab mal-Europea. Issa s-sorku kien grazzi, eh, grazzjament għaj u l-apprezzament eh, imur. Anzi, skużani sorku kien, skużani, blue card Assurana Mans, Assurana Mans l-blue card. Iva, Sir Fleckenstein. Bil-mikrofoni, kjoġbok, Sir Fleckenstein. Int jaħdem tajjeb Sur sebe inti eh, eżattament eh, hawnhekk dell-awla eh, ftit ilu eh, iddeċidejna suspendu eh, it-taħdidiet ta' sħobija qed diskutu fuq rizorsi għal soċieta għanzi għal ċittadini ta' kif ukoll soċjetà ċivili eh, fit-Turkija. Aħna qed ngħidu wkoll li jekk eh, dak eh, li l-odot mhux qed jintużaw tajjeb inqas fondi qed jingħataw. Ma nafx għalfejn id-diskors tiegħek qatt ma jinbidel. Nittama li tista' taqbel miegħi. Grazzi. It-tweġiba mis Anna, nemmen 30 sekonda. Grazzi, bir-rispett kollu Sur għana ma sur Fleckenstein dan il-dibattitu huwa parti minn kunċetti li jera ma naqbilx miegħu eh, it-Turkija mhijiex pajjiż Ewropew eh, u qatt ma tkun eh, pajjiż Ewropew jiena mhux qed nitkellem mhux qed ngħid ħaġa oħra, bis subxinament qed ngħid li l-Turkija qatt ma tista' tkun stat membru għaliex hija xi ħaġa hija illużjoni għat muħat ġridin. Issa, Missur Kukan, il-kelma li l-ek. Grazzi mir-ġdijt nista nixxena u l-rapprezzamenti għazew ċkru rapporter sal dan il rapporta ta' sew tajjeb. rapper għanda bżon tifoka fuq eh, l-investiment eh, ta' programmi u proġetti li jisaxħu eh, il-funzjonament tal nista' ta' dritt eh, kif ukoll tal-istituzzjoni demokratiċi rispett ta' drittijiet fundamentali u l-ħelsien u l-libertajiet fundamentali kif ukoll l-libertà ta' espressjoni tal-medja biex niksbu dan kollu kruċjali li nikkoperaw mal-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi ma' wkoll li nappoġġjaw mod attiv is-soċjetà ċivili. Rridu nisaw l-appoġġ finanzjarju tagħna bil-aqal f'dawn ir-reġuni. Aħna l-ikbar eh, siħab kummerċjali u l-ikbar eh, donatura fir-reġjun. Għal daqstant eh, fl-investimenti tagħna fl-infrastruttura, fin-networks tal-enerġija, fil-bidja, fir-reġjuna tal-Burkina tal-Punent, irrid ikun hemm bħala kontraparti għalihom il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali u tal-istat ta' dritt illi tkellim dwarhom. Grazzi ħafna Sur Kukan. Issa is-Sinjura Nina Gill, Kummissarju nifraħlek kemm anzi l-ewwel nifraħ lir rapporters għal xogħol eċċellenti li għamlu. Jiena nilqa l-pjanijiet ġenerali tal-Kummissjoni li żżid l-investiment fl-EAF imma jiena ftit xettika dwar il-żieda tal-fondi għall-IPA. Jiena kelli l-opportunità li nipparteċipa f'missjonijiet f'pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni u kull darba li mort fuq waħda minn dawn iż-żjarat rajt illi il-finanzjament ma tantx jassorbu dawn l-istati. Għallek jiena nistaqsi. Kummissarju Hahn, il-DG e, kif inu u l-IPA3 kif qed jieħu l-kapaċità ta' assorbiment ta' dal-pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni, kif qed tikkonsidra u l-Parlament ivvota li sospendi negozjati għall adeżjoni ma' Turkija peress li Turkija hija l-ikbar eh, pajjiż li benefika mill-IPA. Kif dawn il-sospensjoni se teffettwa kif se jintnefqu l-flus tal-IPA? u l-perċezzjoni tal-pubbliku fis-Serbja ma tantx hija entużjastika imma investimenti miċ-Ċina u mir-Russja qed ikunu sopravalutati. Kif nistgħu niżguraw li jkun hemm ċara għall impenn tal-Unjoni Ewropea fis-Serbja? Grazzi ħafna, Sinjura Gell. Issa nixtieq nagħti l kelma lill-Angelo Ciocca nkellem lill awtoritajiet Albaniżi ma nistgħux naċċettaw ma nistgħux naraw li minn banda l-Ewropa tagħti riżorsi ta' viċinanza tajba ta' qabel l-adeżjoni mill-banda l-oħra jista' jkun hemm familji fl-Albanija li jeddu l konnazzjonali tagħna ma nistgħux naraw dawn id-distorsjonijiet, dawn it-teddidiet u hawnhekk qed nirreferi għal teddid illi ġew indirizzati mill-familja Albaniża lil Francesca Siciniano illi eh, spara u għatel eh, ħallil Albanis. Ġifiri l-familja tilfet ħallil u llum dik il-familja trid tieħu riżorsi u flus mill-Siċinjani u minkella teddu. Aħna nitolbu l-intervent tal-awtoritajiet Albaniżi eh, fuq dan ir-reat U għal darba għal dejjem irridu ngħidu li millum kif qegħdin taraw hawnhekk minn dan il-fuljet ta' attenzjoni wieħed jista' jiddefendi ruħu. Illum fl-Italja għandna stat illi bejn il-ħallel u ċittadin eh, irrid jirbaħ iċ-ċittadin bejn il-ħajjien il-ħallel u ċittadin illi għandu rida tajba, l stat jiddefendi l ċittadin ta' rida tajba. L-Onorevoli Peter Le. President, Kummissarju u kollegi. L-istrument tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni huwa mod ta' kif nistgħu ngħinu pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati fi triqthom lejn is-ħubija fl-Unjoni Ewropea Bekk l-Unjoni qiegħda tipprova saħħaħ ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem id-demokrazija u l-istat ta' dritt. Eh, jiena wieħed minn dawk li nara is-sħubija tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent bħala ħaġa importanti għal paċi fil-kontinent Ewropew. Il-proġett tal-paċi tagħna mhux se jkun mitmum sakemm dawn il-pajjiżi ma jkunux issieħbu fl-Unjoni Ewropea. L-użu ta' dawn il-fondi eh, u permezz tiegħu qegħdin nippruvaw inħejju lil pajjiżi lil dawn il-pajjiżi sabiex jipparteċipaw b'mod attiv u effiċjenti fil-politiki Ewropej wara li jissieħbu. Irridu l-iktar niffukaw fuq il-bini ta' istituzzjonijiet kontra l-korruzzjoni u sabiex insaħħu l-effiċjenza tal-istituzzjonijiet sabiex iċ-ċittadini kun jistgħu jkollhom fiduċja. Grazzi, Onorevoli Peterle. Issa s sinjura Andrikiene. President, jiena nixtieq nirringrazzja l żewġ rapporteurs għax xogħol eċċellenti tagħhom. L-assistenza ta' qabel adeżjoni f'biljuni ta' euro huwa wkoll investiment fil-futur tal-Unjoni sabiex l-Ewropa ssir iktar sikura u iktar prosperuża billi nappoġġaw l-istabilità u l-prosperità tal-ġirien tagħna u nikkontribwixxu għal proċess ta' adeżjoni tagħhom. Il din il-politika ta' tkabbir tagħti spinta l-integrazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea fil-waqt li ftejmiet ma' pajjiżi ta' tkabbi jilliberalizzaw il-kummerċ. IPA tlieta u hija l-istrument li tappoġġa il-pajjiżi kandidati fil-Balkani tal-Putent sabiex jiġġieldu kontra korruzzjoni, kun hemm iktar żvilupp ekonomiku u t tisħiħ ta' ekonomija tas-suq u anki tejbu l-ambjent għall-investiment. Imma f'dan l-appoġġ il kondizjonalità ta' assistenza ta' tlieta għandha tissaħaħ ukoll possibilità ta' sospensjoni ta' assistenza pre ta' qabel l-adeżjoni tista' tsir jekk ma jkunx hemm rispett tad drittijiet fondamentali u l-istat ta' dritt u dan għandu jservi ta' sinjal qawwi u messaġġ ċar lil dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna, Sinjur Kiene. Il-kellim tal-aħħar li għana ġofku. Sinjura President, Komissar Han u kollegi, il-pajizi kandidati għaddejjin minn żminijiet diffiċli u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tipprioritizza fejn fuq il-fondi tagħha għandha tgħin lill pajjiżi kandidati biex jimplementaw miżuri biex jippromovu reżiljenza tal-istituzzjonijiet tagħhom. L-aħjar mod kif jaħdem dan il-mekkanizmu ta' finanzjament huwa biex ikun hemm pjan strateġiku ta' promozzjoni u komunikazzjoni. Għalhekk jiena fl-emendi tiegħi għat li biss jekk insaħħu l fizibilità tal-istrument kemm fih dan l-Unjoni Ewropea u anke fil-pajjiżi kandidati nistgħu nottimizzaw l-istrument ewlieni tal-Unjoni Ewropea għal paċi u stabilità fil-żona ta' tkabbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Zafko. U issa ngħaddu għal proċedura ta' catch di għaj għan kellim wieħed Stanislav Polczak. Grazzi ħafna, President. Jiena nemmen illi dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea għandhom iħossu illi aħna nappoġġawhom u dana eh, fir rigward ta' dak li konna qegħdin ngħidu qabel fuq il-politika tal-Ewropea għal-viċinat. Aħna nas, jiena nemmen li hemm bżonn li jkollna motivazzjoni għal din um, l-assistenza ta' qabel adeżjoni għandha twassal għal eh, bidliet fil-pajjiżi fil kandidati jiena nilqa il-proposta biex insaħħu ir-rwol tal-Parlament Ewropew permezz ta' delegati. Mbagħad fuq it-Turkija u l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni lit turkija naħseb li huwa importanti li ċittadini Torok iħossu li l-Unjoni Ewropea tappoġġhom imma fil-fema tiegħi bħalissa Turkija mhijiex lesta illi tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u ninsab konvint illi l gvern Tork jaħsibha bħali. Però naraw illi hemm ksur serju tal-prinċipji demokratiċi ewlenin illi aħna nħadnu. Grazzi ħafna, Onorevoli Polczak. Issa nixtieq nagħti l kelma lill kummissarju Han. Nittama li indunajt illi s-Sinjura Gill għamlet l mistoqsija sur kummissarju. Grazzi ħafna, mhux biss is-Sinjura Gill, imma kien hemm ukoll xi kummenti oħrajn li nixtieq nirreferi għalihom. L-ewwel nett nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni dak li baqa f'moħħi u li qegħdin naqblu fuq ħafna punti u aħna ħerqanin li nkomplu naħdmu b'mod kostruttiv bilna li parametri ewlenin iridu jinħarsu meta naħdmu mal-pajjiżi tal-adeżjoni, l-approċ li jorbot l-istat ta' dritt u drittijiet fondamentali ma' elementi oħrajn bħal governanza ekonomika u r riformi, it-tisħiħ ta' istituzzjoni demokratiċi u riformi tal-amministrazzjonijiet pubblika eh, u dawn se jibqaw propju eh, fil-linja ta' qoddim tal-kooperazzjoni tagħna nifokaw fuq il-kooperazzjoni permezz tal-kooperazzjoni transkonfinali mal-istati membri u beneficjari tal-IPA aħna Irridu nfakru illi il dan l-accent fuq ir-reġjuni huwa partikolari, però aħna manna ninsew il-ħadd u kif kien qed jgħid is-Sur Fleckenstein irridu mnejnu lis-soċjetà ċivili fil-proċess dem demokratiku aħna irridu nkomplu nappoġġaw lit turkija imma irridu nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni u naġġustaw ir-relazzjonijiet tagħna ma' dan il-pajjiż. U issa irrid ukoll eh, nikkummenta fuq dak li qalet is-Sinjura Maletic u anki s sinjura Gill. Aħna nistgħu naqduhom fl-imkien iva daw l-affarijiet u ngħidlek kif għalek hemm bżonn li konna idea iktar strateġika għall-għajnuna u assistenza strateġika finanzjarja. U aħjar ikun hemm dawn il osma tematiċi minflok envelopes għal kull pajjiż, però hemm bżonn ta' flessibilità biex nearaġixxu għal bżonnijiet eh, ta' dawn il-pajjiżi li qegħdin fil-proċess tal-adeżjoni. U dan ifisser li jekk ikun hemm problemi ta' integrazzjoni jew ta' assorbiment fil-futur, irridu naraw kif nistgħu nevitaw il-problemi u nikkonċentraw fuq il prioritajiet simetriċi. U meta l-kollegi kienu qed jgħidu li jista' jkun hemm problemi ma' pajjiż jew ma' ieħor fil- ħejjija ta' proġetti, imma dejjem wieħed jista' jkun kapaċi illi eh, jagħmel proġetti, però dependi mill-qasam li se jkun se jsir iridu nħejju dawn il-proġetti biex nifinanzjawhom, finanzjarja biex ikun jisaw jiġu implementati ma l-ideja ta' prioritajiet tematiċi hija li ikonna tip ta' eh, kompetizzjoni bejn il-pajjiżi kandidati u li kunem il-flessibilità meħtieġa jiġifieri jekk ikun hemm pajjiż li qed jiffoka iktar fuq l-istat ta' dritt dawn għandhom ikollhom l-opportunità biex jinvestu iktar. Oħrajn jista' jkollhom eh, jagħtu priorità lit trasport imma fl-aħħar mill-aħħar meta jasal il-jum tal-adeżjoni rridu jkunu allinjati fuq kollox sabiex eh, jiksbu l-approvazzjoni minna minn l-istati membri sabiex naċċettaw membru ġdid imma biex jaslu hemm naħseb hija importanti flessibilità. Iva, Senjura Malatic, se jkun hemm envelope għal kull pajjiż speċifikament, imma l-idea hija li jkun hemm il-prioritajiet tematiċi u aħna konvinti u eh, jaqblu il-maġġoranza f'dan il-Parlament illi dan jgħinna biex nkunu iktar effettivi, nkunu iktar flessibli. U bekk nkunu nistaw inħarsu l-interessi tagħna billi nħejju lil dawn il-pajjiżi għal adeżjoni illum qabelata. Għalhekk għal darboħra grazzi tal-li jentuna in nidu dal-investiment ta' 14.5 biljun euro fil-paċi, stabilità u prosperità għall-Ewropa. Kif dejjem ngħid, jew aħna nesportaw l-istabilità jew inkella nimportaw in-nuqqas tagħha l-instabilità. dak li diskutejna llum żgur se jikkontribwixxi għal dan il-lan, nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom u ħerqan illi nkomplu bin-negozjati fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju Han. Issa nixtieq nagħti l kelma lir rapportez l-ewwel is-Sur Sala Franka. Jiena fil-bidu għat uh, illi huwa importanti illi l il prinċipji illi jispira dan ir-regolament ikunu fil-bażi tal-Unjoni tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-paċi, il-bil, ir-rikonċiljazzjoni, dawn huma elementi fondamentali tal-azzjoni tagħna fil-futur sabiex il-tfal li jitwildu llum fil-Balkani tal-Punent eh, E, ikunu jistaw e, morru fil-libreriji u e, biex jiftakru minn xi xaddew il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom kif għal sur Flankenstein u kol dan il-rapport huwa pass il qoddim u nittama illi għada jista' jkun approvat minn maġġoranza qawwija f'dan il-Parlament u sur Parlament naf illi hemm bżonn ta' koerenza bejn il-politika barranija u il-politika il politika barranija u il politika ta' tkabbir u jena nixtieq intenni illi rridu nkomplu b'dan il-proċess eh, il-Parlament u l-Kommissjoni għandhom pożizzjonijiet simili ħafna u nittama illi f'qasir żmien ikonna fidejna regolament illi jgħin l-Unjoni Ewropea tiffaċċa l-isfidi li għandha qudiema mhux biss problemi li għandna internament u problemi bil-Brexit imma li naħsbu wkoll fil-pajjiżi ġirien, pajjiżi kandidati għall-adeżjoni u nistaw eh, daw l-affarijiet kollha nisbhom fi strument wieħed, strument finanzjarju kif kien qed jgħid is-sur preda mument ilu, aħna għandna ħafna dispożizzjonijiet komuni bl-istrument għal-finanzjament tal-politika eh, tal-viċinat ta' kooperazzjoni għall iżvilupp u kooperazzjoni internazzjonali rridu nsibu mezzi li permettunna mal-ar kemm jista' jkun nadottaw formulazzjoni definitiva ta' dan ir-regolament li jista' jgħinna nifrantaw realizmu l isfidi illi għanna u d fil-viċinat immedjat. Grazzi. Grazzi, Sur Salafranca. Issa is-Sur Fleckenstein, co-rapporter. President, kollegi, Tlet kommenti minna ħatijaj. L-ewwel komissarju, Kummissarju, aħna rridu nizguraw illi ma bidlux il-mandati, rridu nizguraw illi il-polizija tal-il-po il-politika tal-viċinat tkun allineata biex bekk ma nbidlu xej. U tini punt, l-ewwel net il-poplu tal-Balkani tal-Punent għandhom ikunu kontenti bina. Dana mandux jaqsam bil-fatt li aħna nxerdu rizorsi tagħna b'mod iktar wisa eh, il-kwistjonijiet tal-klima, tal-bidla fil-klima, il-dimensjoni soċjali, l-ekonomija, l-impegi, mux dan biss, eh, imma jirrigwarda u koll l-sforzi li saru minna l-oħra jekk nistawx namlu iktar flok ma jkonna approach top-down, mil kontrarju jekk aħna namlu sforz, u jekk inxamru il-kmim, allura jista' jkun hemm iktar appoġġ minna naħa tagħna. U dan ipa tlita u għasinjal ċar għal poplu tal-Balkani tal-Ponent. E, tkun xi tkun e, il-maġġoranzi fil-Parlament wara l-elezzjonijiet Ewropej, il-Parlament Ewropew dejjem se jappoġġa il-ħbib tagħna fil-Balkani tal-Punent u se nagħmlu kull ma nistgħu eh, billi nagħtu dawn il-15 biljun ta' euro biex ngħinu l-persuni, ngħinu n-nies. U dana eh, biex inkunu nistgħu anki ngħinu l-kollegi fil-mandat eh, li jmiss. Grazzi ħafna. Sur Fleckenstein. Bek jgħal nalqu dibattitu il-voti sir għada. Issa għadu għal punt li jmiss fuq l-agenda, kollegi. il vici President tal-Kummissjoni, rappresentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin u sikurezza se jgħamil s-arrija. sur Han. Nat il-mikrofonu li Sur Han. Grazie. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropej. Aħna mit-22 ta' frar rajna dimostrazzjoniet fl-Alġerija illi imħabba illi l-President Butiflika kien se jerġa' joħroġ għall-elezzjonijiet eh, li kienu se jkunu suppost fit-18 ta' april. Minn dak iż-żmien id-dimostrazzjonijiet komplew kuljum u dejjem ikbar. Barri, barra mill-li ikolna mandat ġdid tal-President Butiflika, dana minkejja l-iskala massa, massiċċa tal- ta' dimostrazzjonijiet kienem eh, dawn saru fil-paċi u il-komunikazzjonijiet uffiċjali mill-gvern wara l-komunikazzjoni tal- Eh, viċi prim ministru biex nintroduċu eh, biex jiġu introdotti riformi signifikativi. Eh, L-Alġerija hija veċin tal-Unjoni Ewropea għanna interessi importanti ekonomiċi fil-reġun fejn l-Alġerija huwa fattur ta' stabilità. F'dawn l-aħħar snin, il-rappresentant Oli intaqa mal-kap ta' stat la mabra u kellu opportunità u kol jitkellem miaw. Id-dimostrazzjonijiet kienu paċifiċi u risposta għas servizzi ta' sikurezza ġejt imsemmija din hija ħaġa li aħna nfaħru u għandu jitkompla. Kif tafu situazzjoni hija diffiċli. Aħna rajna l-iżviluppi tal-lum mill-qrib u issa għandu jkun hemm risposta pożittiva għall aspirazzjonijiet Riforma tal-governanza biex ikun hemm iktar ftuħ politiku biex ikun hemm opportunitajiet anki speċjalment għal żaza. Il-politika għandha tkun trasparenti u tinkludi s-setturi kollha tal-soċjetà U importanti li niftakru illi u għafidejn l-Alġerjani jiddeċidu fuq il-gvern tagħhom. Minnaħa l-oħra għanna ninkoraġġixxu elezzjonijiet libera eh, liberi illi jiġu organizzati anki fi żmien raġonevoli. L-Unjoni Ewropea eh, eh lesta tappoġġa l-elezzjoni bl-esperjenza teknika u se tibat missjoni elettorali ta' osservazzjoni. Naturalment jekk l-Alġerija titlob dan u jekk il-kondizjonijiet huma eh, xira, Jiena nitlob eh, napolla l-Parlament fuq dan. Eh, il-konferenza nazjonali tista' tkun pjattaforma tajba diskussjoni sakemm tkun inklużiva b'mod ġenerali u tirrappreżenta rappreżentativa biex eh, E tkun leġittimata u importanti Illi e, e kun hemm inizjattivi ta' ċittadini għal soluzzjoni paċifika għaddejjin u nifmu illi li hemm rida minnaħa ta' kulħadd biex insibu tri komuni. konsens nittama li kristallizza fuq it-transizjoni u anki fuq min għandu jikmanda tkun xi tkun id-deċiżjoni għandna tiġi rispettata eh, u għandha tiġi rispettata r rida tal-Alġerini. l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tappoġġa l-Alġerija fir-riformi tagħha ekonomiċi u soċjali u biex tissodisfa l-aspirazzjonijiet tal-popolazzjoni, speċjalment taż-żgħażagħ. Dan brispetta sovranità tal-Alġerjerija u brispirtu ta' sħubija kif hemm definita anki fil-politika ta' viċinat tagħna. L-avvenimenti f'dawn l-erba ġimat kienu verifika tal-maġġoranza politika fl-Alġerija u nitolbu l kulħadd biex e, jaffaċċa e, il-bidla u li wasla għal transizjoni paċifika. Grazzi. Grazzi Komissarju Hahn. Issa nisimgħu minn preda. Xirin tal-luf ta' protestanti huma fit-torroq tal-Alġerija. Kull nerta ġimgħa biex jitolbu li jkun hemm politika kredibbli sempliċi u li jeleb il-kap ta' stat tagħhom għaliex dawn mhuwiex qiet f'sitwazzjoni li jibqa' fis-seħħ fib għammek. Is-soluzzjoni però mhix taqseg faċli biex toħroġ mill-kriżi mhijiex faċli inti titawwa lil mandat li tal-residenti li kien hemm sa 28 ta' Aprili xi ħaġa toħroġ balla mill kontra l-Kostituzzjoni kull kontra il-talba tal-Alġerini. dak li qed jipproponi l-gvern qed jiġi rrifjutat mill-oppożizzjoni u soċjetà ċivili. Barra minn hekk il-nies qegħdin jitilqu miċ-ċirku ta' Poter u dan qed jibgħat messaġġi kontradittorji u l-kafrajna llum ukoll il-awtoritajiet ehm, Alġerini qegħdin jippruvaw iserħu l-imħuħ tal-imsieħba juri illi eh, din eh, din għaddejjin minn falliment ta' dan it-tranzizzjoni politika l-Alġerija qiegħda fi staġnar u qed jitkellmu fuq imsiħeb eh, li kbira l-Unjoni Ewropea li tigarantixxi stabilta fir-reġjun li tista' t-stam biss per rispett tal-liġi u libertà tal-Alġerini billi jkollok ukoll gvernanza trasparenti u inklusiva u l-Alġerini eh, għedin jistennew li jkun meċxija b'saħħita kif il minjem palissa ma jistax jagħmilha irrit ikun hemm bidla attwali fis-sistema kollha kemm tagħhom. Kiitos edustaja Prera. Sitten SND-ryhmän nimissä. Grazie. Eh, Sur Preda, esta nisema minant Ajala Sender. Grazie, President. Grazie anki lil komissarju Han għal klim tiegħu li aħna nappoġġaw u naqblu magħhom. Aħna narfu eh, illi dawn il-dimostrazzjonijiet kienu paċifiċi e, u gburin fuq il-poplu tal-Alġerija li joħroġ fit-toroq f'dawn il-ġranet u li qed jitlob li jkun hemm bidla kbira biex iwaslu għall elezzjonijiet liberi u demokratiċi fi żmien raġonevoli. Waħna naqblu anki mal pożizzjoni eh, illi tappoġġa din il-fazi ta' ta transizjoni għal pajjiż bħal l Alġerija li għanna eh, għanna relazzjonijiet għanna rapporti tajbin maħħom u li huma eh, pjuttost rib lejn l-Europa. U aħna rajna f'dan l-aħar mandat illi kienem delegazzjonijiet bejn il-Parlament tal-Unjoni tal-Parlament tal Ewropew u l-Alġerija. Aħna nofru servizzi biex insaħħu il-appoċ tagħhom għal din it-tranzizzjoni demokratika u paċifika. Grazzi. Grazzi, onorevole Ayala Sender. Issa fisem l-ċerder, l-ċerder l-Onorevoli Belder. Grazzi, President, Komissarju. Fl-Alġerija hemm kunċett ta' sovranità nazzjonali u hemm eh, jirrifjutaw kwalunkwe interferenza u allora diskussjoni meta eh, nitkellmu magħhom ridu noqogħdu attenti hemm bżonn inkunu kawti E, huwa neċessarju meta wieħed is situazzjoni komplikata fl-Alġerija wara e, ġimgħat ta' dawn id-dimostrazzjonijiet ta' massa. E, dimostranti qed jittolbu bidla, iridu sistema ġdida, iridu nelbu l-elit, ma jridux l-istess situazzjoni li kellhom. U issa fl-Unjoni Ewropea rridu namlu monitoraġġ ta' dak li qed jiġri Eh, fil-Alġerija mill-rebbija eh, arbija tal-2011 rajna illi dawn il problemi eh, jgħinu l-fundamentalisti e religjużi għall aħna nejnu l-istat lejn proċess paċifiku ta' riforma bl-isperanza illi nkunu nistaw negarantulhom libertà reliġjuża anki fis-soċjetà. Re libertà reliġjuża għal-Ġerini kollha u rridu nkunu kawti fuq il-fondamentalizmi u fuq il-dimostranti eh, reliġjużi. Grazzi. Fisem eh, l-Aldes tal-Onorevoli Nard. Grazzi, President, l-Alġerija għanda risorsi enormi Mm. Però hija eh, gvernata minn oligarkija korrotta eh, e li hija gvernata mill-partit eh, li huwa bħalissa fis-seta. Fl-Alġerija wara gwerra ta' liberazzjoni. Mbagħad hemm ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li disprati il-ġeneral Ahmed eh, li huwa l-kap ta' stat eh, tal-eżerċitu talab illi il-president Butteflika ma jerġax jippreżenta ruħu, però il-poter se jkun fisem il-president tal-Konsil Nazzjonali, però fil-fat se tibqa fidejn l-eżerċitu sa jibqa la' aħna ma rridu noqogħdu attenti. Il-ġeneral f'Settembru eh, għamel riforma tal-eżerċitu bil-prinċipju illi kollox irid biddel biex ma jitbiddel xejn biex jibqa' kollox l-istess, kif kien jgħid il-prinċep tal-Lampedusa. Il- din hija bidla, però fil fat eh, ma qed jitbidel xejn għax iridu jżommu ruħhom fil-poter. Il kulħadd iridu nifmu li wasal il-moment biex imbidlu s-soċjetà Alġerina u biex issir verament demokrazija hija importanti ħafna għal eh, reġun tas-Sahara u tal-Mediterran. tal mediterran Dan il-Parlament għandu jibat messaġġ ċar lil poplu Alġerin u għal transizjoni. U ma biex waħedhom aħna nappoġġawhom u mm, aħna żguri li għandu jkollhom futur aħjar għall-Alġerija u naturalment anki għall-Ewropa. Grazzi, Sur Nart. Issa nisimaw minn sur Urtasun fisem il-ħodor. <clears throat> Grazzi, President. Jena nishtaq insellem daw kolla li eh, nizlu fit-toroq fil-Alġerija b'sens ta' festa u, u kull ġima kienu edin joħorġu eh, anki nisa. Issa il situazzjoni tal-gwerra ċivili mandom xiktar effett il-poplu jrid jieħu fidejh id-destin tiegħu. Però bejn l-interferenza u l-indifferenza għandu ikunem triq tan nofs e, irridu e, nirrispettaw poplu li bħalissa qed iqum u rridu nisimgħu il-pożizzjonijiet e, it-talbiet tal-pjazza u biex natuhom demokrazija u niftħulhom spazju pubbliku ibbażat fuq il-drittijiet e, issa dana biex ikun hemm transizzjoni Eh, demokratika. Grazzi. Onorevoli Ortasun, essa nisimaw menant Miguel Urban Crespo fisem il-grupp GUE NGL. Grazzi, President. Il-poplu algerin edin jamlu dimostrazzjoni fil-pjazza kontra totalitarizmu tal-gvern. Il Però id-dimostranti qed jitolbu bidla verament gvern ta' unità nazzjonali li jkollu elezzjoni u jridu kostituzzjoni biex ikunu jistaw jisimaw l-appelli individuali u tal-kollettività. E- e- e- il-silenzju internazjonali u inkredibli. L-Alġerija għanda ħafna eh, gas u l-Europa għanda assolutament appoġġa l-protesta u l-argumenti tal-protesta u l-Parlament Ewropew aħna irridu natu la postana għal dawn it-talbiet leġittimi ta' soċjetà li jridu demokrazija u ġustizzja eh, fl-Alġerija. Grazie ryhmän nimissä antaisin puheenvuoron edustaja Jonathan. Grazie, sur Urban Crespo. Is-sitwazzjoni fl-Alġerija imwerra. Hemm dimostrazzjonijiet però kienu paċifiċi sissa li xuma differenti jaħsbu minn dak li qed joffri l gvern u waħda mill-affarijiet importanti min nies tal-Alġirja li naraw minn żmien għal żmien hi li huma jixtiequ l-libertà tal-kelma jridu jkunu kapaċi jesprimu lilhom infushom b'modi li qatt ma setgħu jagħmlu dan l-aħħar imma sitwazzjoni hija serja għal kap tal-armata li jixti li Bouteflika ma jibqax jigverna qed jgħid li mhux tajjeb għal xogħlu. Però Il-libertà tal-kelma għandha timplika wkoll liba eh, libertà reliġjuża. Dan skont artiklu 36 tal-Kostituzzjoni li tajt illi il-libertà reliġjuża u ta' twemmin hija importanti. Jiena iltqajt pas ma' pastors Alġerjani Alġerini wkoll li ġew hawnhekk ukoll u għallu kif qed jiġu persegwitati l-Alġerija imxiet eh, numru 22 fuq l-lista tal-aktar pajjiżi persegwati rajna knejjes li inalqu u eh, dan mod partikolari għall-IPA. Rajna u koll il-dawk illi tkellmu fuq il-medja soċjali illi ntbatu il-ħabs, dawk illi saru kristjani ġew persegwitati wkoll, u allura f'dawn id-diskussjonijiet kollha, f'dawn id-dibattiti kollha, jekk jiġobkom nistgħu niftakru li kristjani u minoritajiet oħra qed jiġu persegwitati fl-Alġerija għax eh, minħabba dak li għaddej. U eh, dan qed niddiskutuh fil-jiem li ġejjin. Grazzi ħafna. Sur għanet issa għal-INF e Jacques Colombier. Il-situazzjoni għal din qed nisimgħu l-allerġerija hija situazzjoni psitoniti tal-paradiża jekk din hija dak li qalu Franċiżu fil-verità mhux hekk. Fil-fatt minħabba l rida ta' indipendenza għalġerina ħojsin għajta met Jid naraw illi daw l-affari illi dak li qed jintqal jemmel ħafna inqas Aħna qed nitkellmu hawnhekk ċemm ċiklu li mhux transizzjoni demokratiku, imma se tagħmel l-Unjoni Ewropea se tagħmel dan il-proċess l-Alġerija mhux membru tal-Ewropa inqas u inqas aħna eh, hija kustjonijiet għandu ħasmu l-enerġija ġejjin mill-destin rida tal-poplu rridu l-indipendenza imma rew illi ma kienux kapaċi illi set sena marna xilomx. Allura, meta titħares tħares lej il-manifestazzjonijiet li tisiru fi Franza rridu jisiru Alġerija mhux band oħra il-tiflika e, mux luċidu, mux jafx għati għamel li jinsulta Franza u joffend il-Franza. U dan fisser li aħna mistax aħna n-komplu nkomplu tu għam xejn aktar u laqqas ma nistaw n-tu għam nadru għam. Allura aħna minar ebda eskuza ma nistawx nġustifikaw ebda migrazzjoni addizjonali minn dal-pajis. Grazzi. Salafranca, sur e sur Salafranca. Komissarju, senjuri, aħna segwejna x'qed jiġri fl-Alġerija, l-elezzjonijiet presidenzjali, il-petizzjoni mill-armata rigward il-president u meta nħarsu lejn it-tranzizzjoni naraw li hemm li nagħtu vuċi lill-Alġerini biex jiggarantixxu d-demokrazija u l-libertà. M'għandux ikun hemm vakum politiku. M'għandux jiġri dak li ġara fil-pajjiżi ġara u laqqas dak li ġara fl-istorja tal-Alġerija qabel rridu naraw li ikun hemm vuċi leġittima f'dan il-proċess biex ikun hemm elezzjonijiet ħilsa b'osservaturi internazzjonali. U l-Unjoni tajjeb li tkun kapaċi tiffinanzja dan il-proċess ħalli tgħin il dawn nies li qed jagħmlu dimostrazzjonijiet paċifiċi fl-Alġerija. Grazzi. Onorevoli Salafranca, l lonorevoli Panzeri. Eh, grazie. Grazie, President. Fl-Alġerija, id-demonstrazzjonijiet għaddejjin ħin kollu huma demonstrazzjonijiet kbar ħafna eh, fil-paċi illi ma jħallu lebda dubju fuq il-ħsib ta' tal-maġġoranza tal-Malġerini il-protesti kontra il-ħames mandati li kien qed jitlob Buteflika issa qed jitolbu li jgħalqu il-fażi ta' transizjoni iridu jevitaw illi naddu minn talba għal elezzjonijiet mingħajr Buteflika miflok ma jkonna Butiflika mingħajr elezzjonijiet. Iridu nimxu lejn pass raġonevoli għax huwa importanti li nkunu nistgħu niżguraw li l-Arġenija stabilità drittijiet riformi u jiena nittama illi l-artikolu 102 tal-Kostituzzjoni Alġerina tista' jiġi użat bħala l-ewwel pass. Forsi mhux biżejjed, imma l-Unjoni Ewropea fl-politika barranija tagħha trid tgħin dan il-pajjiż għax anki il-futur ta' reġun kollu kimmu jiddependi minn kif eh, minn din is-soluzzjoni. Grazzi. Grazzi Onorevoli Panzeri, issa l-Onorevoli Marek Jurek. Aħna qed nosservaw dak li qed jiġi fl-Alġerija Ġeografikament l-Alġerija hija viċin tagħna u rridu naraw ukoll x'ġara fid-disajnijiet l-aħħar esperiment demokratiku illi wassal għal eh, front islamiku li rebaħ u kellna gwerra ċivili li ma fetwaċ biss lill-Alġerija imma marret li lin mill-frontieri tal-Alġerija lejn l-Ewropa. U allura jiena hawnhekk irrid niġbet l-attenzjoni għal dak li qal is-sur Ħall. Irridu nżommu għajnejna fuq l-Alġerija b'mod kalm għax dan huwa fl-interess tal-Ewropa wkoll li nsolvu dan il-konflitt b'mod paċifiku u m'għandniex nagħmlu l-iżbalji li għamilna qabel. Grazzi ħafna, onorevoli Jurek. L-onorevoli Sajfi. Grazzi. Grazzi tassew. L-Alġerija palissa għadin jġiedu di xi ħaġa li aħna naraw fit-toroq u għinna naraw għamal xara unnek jiena nixtieq nagħtiġih lill poplu tal-Alġerija għal kuraġġ u l-qalubija tagħhom. L-organizzazzjoni ta' dawn il-protesti paċifiċi u eżemplari u jġelu kullħat jammirom il-mobilizzazzjoni ta' ġenerazzjonijiet kollha qedimek fir-reġuni kollha li jeħtieġ mhux biss sempliċement riforma tar-reġim imma danna għandu jinbidel ovvjament imma huwa ovvju wkoll li din it-tranzizzjoni ma jistax jiġi ġestit minn dak illi mexxa d-pajjiż biex wasal din is-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq quddiem f'din l-isfida u mhux tagħti lill-poplu l-Alġerini li aħna ma fimniex eh, kemm xixtiequ aħna il-ġejjini watana dan huwa slogan ta' ħafna mill-protestanti il-poplu tal-Alġerija qegħdin juru kuljum bil-forza u dinjeta fil-ġida tagħhom l-Alġerija libera u demokratika li huwa messaġġ tajjeb għal tama għall poplu Alġerin. Grazzi. Kito edustaja Saifi ja sitten puheenvuoro. Grazie ħafna. Nadika mal Signora Lopez. President, Kummissarju, wara ċimat rajna miljuni tal-ġerini illi dimostraw fit toro rigward is-sitwazzjoni politika tas